jistaw jitolbu bil-miktub sal saqada 17 ta' april illi eh, jitolbu li negozjati jiġu eh, votati fuqhom. Ek m'hemmx talba għal vot fil-Parlament, il-komitati jistgħu jibdew in-negozjati tagħhom. Skont l-artiklu